kif fil-pubbliku l-este namlu dan. Kemm fuq il-kwistjonijiet ġenerali kif ukoll fil-kwistjonijiet individwali li semmu fil-dibattitu. Grazzi. Fin danka komissar Lewandowski. Grazzi. Kommissarju Lewandowski, issa intemmu il-rizoluzzjoni kien hemm sitt mozzjoni ta' rizoluzzjoni u dan item id-dibattitu u nifutaw wara dawn it-tlet dibattiti. il punti li fuq l-agenda huwa l-Azerbajġan il-kas ta' Ilgar Mamadov u issa l-ewwel qabel kollox sur Gör Göringer Deodenberg għal minuta. Sinjura. Grazzi President, din is-sena kellha tkun sena tajba għall-Azerbajġan peress li waslu għall elezzjoni presidenzjali, huwa ta' tħassib li l-oppożizzjoni qed tiġi intimidata li jatta tħassib ukoll li kap tal-skola Tabaku u kandidat Ilgar Mamadov ġi arrestat. Il-fatt huwa li l-Azerbajġan rridu jżommu ma' l-impenji tagħhom taħt il-Konvenzjoni Ewropea fuq id-drittijiet tal-bniedem. Speċjalment meta wasanna fl-adba tal-bib tal presidenzja rotatorja tal-Kansil tal europa fl-2014 għal dan il-pajis. Dan iżomm mal impenn tal-Azerbajġan għal kunsil tal-Ewropa kif ukoll l-OSCE. Aħna nappellaw għal eh, ħelsin minnu fih ta' Elgar Mamadov kif ukoll kull priġuniera politiċi oħrajn fl-Azerbajġan. L-Azerbajġan għandhom jirriformaw u jgarantixxu proċess ħieles għal kulħadd. Grazzi. L-Onorevoli Hefner għal minuta. Grazzi ħafna, President, eżis kollegi. F'Ottubru din is-sena, f'Azerbajġan hemm l-elezzjonijiet wara 20 ta' snin ta' eh, tmexxija tar reġim ta' Aliyev. Il-President tal-Alternativa Repubblikana, Ilgar Mamadov, qal li ser ikun kandidat kontra il-president attwali. Rajna violenza Ismaili, eh, belt f'Azerbajġan, sur Mamadav zar dan il-post ma' politiċi oħrajn, ma' ġurnalisti, ma' autoritajiet u ma' daw kollha li huma involuti imbaġġi arrestat għaliex allegatament huwa kien qed jagħmel inċitament ta' dan il-vjolenzi li saħħu f'dan il-belt. U dan huwa wieħed mill-każijiet ta' ħafna każijiet fejn nies qed jiebu qed jintafgħu il-ħabs U laqqas ikun hemm evidenza li jkunu għamlu xi ħażina, ma da kollu li jkunu għamlu huwa li jitkellmu b'mod eh, skorret politikament. Għalhekk kun valla pena li l-Azerbajġan ikollhom eh, relazzjonijiet tajbin mal-Unjoni Ewropea ma hija xi ħaġa reċiproka rrid qodu attenti għal kooperazzjoni wkoll fis ħobbija tal-vant. Hemm il-ftejmiet ta' assoċjazzjoni li għandhom jinkludu rispett ta' dritti tal-bniedem, demokrazija, libertajiet personali, valuri umani, libertà assoċjazzjoni u affarijiet bħal dawn. Rispett ta' valuri bħal dawn huma essenzjali biex ikollna kooperazzjoni. Grazzi l-Onorevoli Hefner. L-Onorevoli Xhaka, grazzi President, Kommissarju, kollegi Azerbajġan, eh, u kol għandhom pen biex jirrispetta id-drittijiet umani stat ta' dritt dan, il-partnership tal-Vant u anki il-fat li huwa parti mill-Konsil tal-Europa l-OSI. Iżda huma jridu issa jgħaddu mill-klima l-fatti repressjoni tal-soċjetà ċivili u tal-medja trid tispiċċa. Ilgar Mamadov għandu jinħeles u l-akkużi kontriħ jitwaqqaw. L-intimidazzjoni ta' ġurnalisti u anki illi kunem proibuzzjoni ta' protesti paċifiċi mhix aċċettabbli. Ek jiena nħeġġeġ il-President Barroso biex jieħu azzjoni u jitkellem fuq dawn il-punti meta jiltaqa mal-President Aliyev Ġunju ta' din is-sena. U allura aħna ma nirridux ninsew l-importanza ta' drittijiet umani il-poplu ta' Azerbajġan iħares lejn l-Ewropa bħala komunità ta' valuri. Aħna minna ħatana mannix ninjorawhom dawn il-persuni li ħaqhom illi il-drittijiet fundamentali tagħhom jiġu irrispettati. Grazzi. Grazzi Onorevoli Shaka. Minuta. L-Onorevoli Kabernoch. President. minix eh, kittib. Allura forsi tistaw tneħħu din ir-referenza fl screen Jina minix l-awtur tal-rapport. Dwar dan il-kas, eh, nixtiqu li kunem azzjoni minnu fih biex bekk is-sur Mamadov jinħeles mill-ħabs kandidat presidenziali mandux biss ikollu possibilità illi ikun kandidat tal-elezzjoni, iżda għandu ukoll ikun situazzjoni li jieħu sehem f'kampanja elettorali. Fil-kas ta' Mamadov, għanna nevitaw illi nirreferu għal media indipendenti, NGOs, elezzjonijiet ħilsa, l-Uffiċċju tal-OECD. Għanna komitati u delegazzjonijiet biex jamlu u jitossib dawn il-kwistjonijiet, iżda l-membri tal-Parlament Ewropew donnom mhumiex interessati. Vielen Dank, Herr Kollege Zabernoch. Es folgt für eineinhalb Minuten Frau Kollegin. Grazie, minuta und nofs issa. Anzi, għanna blue card. L-Onorevoli Posselt. Iva, President. Jiena nishtiq insaqsi l-kollega tija jekk jista jieħu l-pozizjoni tagħna forsi. U jħares lura eh, fis-snin 89 aħna konna qegħdin ġildu għal pajjiżi wara l-portira tal-ħadid Ġifiri, eh, dak iż-żmien imnalla ma minnix diplomazija segreta, allora ma nix namlu hekk lanqas issa. It-tweġiba. Aħna anzi ma ngħidx li ma nix inħarsu drittijiet umani. Jiena kont sorpriż ħafna mill-fatt illi bħala membru tal-Parlament nixtieq nara illi ikun hemm aktar interess dan il-każ. Ma tantx kien hawn deputati li rridu jiġu Baku. Eh, u allura fil-fatt eh, din iż-żjara ma saritx. Ma kienx biżejt rispons, imbagħad kellna laqgħu wkoll Brussell u ma kenniex deputati li attendew. U allura dawn huma il-fora fejn irridu nindirizzaw l-kustijiet umani Ma nix nifokaw fuq kas wieħed biss ta' persuna waħda biss għalkemm jiena ma naqbilx mal-mod kif dana kollha jiġi indirizzat. Grazzi. Naħseb illi kien hemm problema teknika jgħid il-President fuq kanal tnejn għandna il-Ġermaniż jgħid fuq il-kanal numru Tnejn. L-Onorevoli Tun und Honstein. Anzi lej jgħid il-President Anzi, l-Onorevoli Verja, issa jek joġbok. President. Għamin jajt li mhuwiex awtur mill-grupp tiegħu imma huwa fil-fatt semmi hekk, però min issa noqgħod nifoka fuq dan il-punt. Kenna situazzjoni fil-passat fejn kenna ħafna protesti fil-Baku biex ikonna riforma demokratika. Mbagħad kien hemm ir-repressjoni, dawk li kienu attivisti ntefgħu il-ħabs u anki dawk li kienu organizzaw il-manifestazzjonijiet l-NOGs, eh, l-organizzazzjonijiet tal-istampa u kol sarilhom ħafna ħsara il-kandidat prezidenzjali Mamadov huwa l-aħħar eżempju ta' numru ta' arresti politiċi u allura bekk aħna kontra violenza poli, violenza politika f'dan il-post. Iżda nafu illi ntużaw ukoll eh, gas u anki ntuża l-ilma biex iwaqfu dawn il-protesti. U allura mill-2009 din għal-ħames darba li għadin id-diskutu dak li jtiseħ fl-Azerbajġan u għana rapporti ma' dan il-pajjiż u qegħdin negozjaw ftejjim ta' assoċjazzjoni magħhom. U allura x'bilanċ nistgħu niġbdu minn dan il-partnership, jiġifieri jista tassew ikonna demokrazija f'dan il-pajjiż li ma' huma l-eżiġenzi tagħna irridu nitalmu mill-passat. L-istess tipi ta' negozjati għal dawn il-ftejimiet għamenjom ma' Tunezija ta' Benali, per eżempju, u negozjati tal-ftejim ta' assoċjazzjoni ma' ċandhom sens f'pajjiż bħal dan. Kummissarju Lewandowski jekk joġbok weġibna fuq dawn il-punti. Grazzi l-Onorevoli Verġa. L-Onorevoli Tun Unhonstein. Grazzi, President. li opponenti jintefaw il-ħabs. Presidenti il-Presidenti eh, tal-ġejjini jiġu torturati. Din hija xi ħaġa skandaluża. Speċjalment meta dan kollu jseħħu mbagħad f'pajjiż li qed jipprova jagħmilha ta' birruħu illi huwa wieħed demokratiku. L-Azerbajġan huwa fil-Kunsill tal-Ewropa se jkollu l-presidenza fuq bazzi ta' rotazzjoni fl-2014 huwa wkoll parti mill-sħubija tal-Vant u hemm ukoll negozjati li għadhom għaddejjin ma' dan il-pajjiż għal ftehim ta' assoċjazzjoni iżda kandidat presidenzjali li qiegħed il-ħabs. E, ukoll għaddej minn trattament abbużiv ħafna rridu mozzjoni riżoluzzjoni aktar b'saħħitha e, brabta ma' il-Garmamadov u jiena nappoġġa dan. Vielen Dank, Frau Kollegin Thun und Hohenstein. Soweit. Grazie. Al gruppi issa. L-Onorevoli Sir President, jiena nikkundanna l-arrest ta' Ilgar Mamadov fl erba ta' frar wara protesti paċifiċi. L-ebda raġuni ma inatat għall-arrest u, u anki mal-fat li huwa intefa il-ħabs huwa qed jiġi akkużat li ħaqxi azzjonijiet violenti. Il-protesti kienu paċifiċi. Ċertament, allura għanna konna situazzjoni fejn il-poplu jkollu dritt li jikkritika il-gvern tijaw U allura l-ironija hija din il-gar Mamadov lanqas ma kien preżenti f'din il-protesta. Fil-fatt huwa intefa l-ħabs id-drittijiet tiegħu qed jiġu imkazbra. L-istess ħaġa ġrat eh, qed tiġri fit-Turkija u fir-Russja. Bekk irridu nissiltu għad-demokrazija kull jum.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 minar mandirizzaw il-problema ta' persuni li qegħdin il-ħabs li huma wkoll politiċi u allura m'hemmx ħelsien tal-medja, libertà tal-medja, l-internet tiġi limitat, restrizzjonijiet fuq l-NGOs u anke ma jistgħux isiru protesti. Bekk nagħmlu appell l awtoritajiet ta' Azerbajġan biex bekk il-medja l-ġurnalisti ikun jistgħu jagħmlu xogħolhom bla ebda periklu Aċċess għall-internet huwa essenzjali għal demokrazija u stat ta' dritt. Huwa essenzjali wkoll għal ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Azerbajġan illi iqis il-libertà tal-medja, tal-istampa, libertà li wieħed jagħmel protesta. U il-President Barroso għandu jqajjem dawn il-kwistjonijiet meta l-President eh, għal li jiġi Brussel. Grazzi. l Czarnecki, President, Signori, jina għamilt investigazzjoni 32 minna unek fil-kamra ma prezenti l-lum u għallura l-Onorevoli Tun von Huijstein. Jekk joġbok, ma tistax tajt mbagħad illi hija taf il-femiet ta' dawk li mhumiex preżenti hawnhekk fis-sala. Hija ma tafx għaliex hemm raġunijiet għalfejn m'hawnx dawn il-membri preżenti hawnhekk fil-hemiċiklu dawk minna li huma preżenti llum m'għandhomx jagħmluha ta' birruhom qudiem il-kontribwenti li għaw 750 minna prezenti, edin bis 32 għonek prezenti. Eh, L-Onorevoli Verġja mill-grupp ta' Xelluk mandiġ tikkritika l-grupp tijaj u l-Onorevoli Taberno għaliex il-grupp tagħha ta' Sinjura Verġja tkellem modi differenti fuq id-drittijiet umani tal-pajjiżi tagħna fil-passat. Mela għandna karta blu hawnhekk Onorevoli titlaq, xax nasib ħajkollok twieġeb, mela onorevoli fidejk. Nifem wara dak li inti għadek kifat trid titlaq nifem iżda forsi tippermettili qabel ma inti titlaq minn hawnhekk twieġeb għal mistoqsija tiegħi ma fimx dak li inti semmejt. Jina, però donni qed nifhem illi inti muntix qed tifhem inti stess ir-regoli ta' demokrazija parlamentali. Hawnhekk għandna il-membri li għandhom id-dritt jiltaqgħu eh, bħala parlament u m'għandux jaqsam ma' kemm qegħdin membri hawnhekk prezenti, m'għandekx tattakka b'mod personali eh, li minu preżenti għaliex dawn huma persuni illi edin għawnek, edin jamlu xol taħħom u mux bħalek, edin moħom biex jamlu affarijiet oħra. Signora Verġja u kol, forsi tista twieġeb. Ma nafx jekk djani wax kasta blue card jew komment personali, xtaqt namel reazzjoni hawnhekk għal dak li smajna jekk il-kollega huwa awtur, allura huwa għandu iwieġeb li l-grupp tijaw jina lekt referejt għad diversità tal-gruppi politiċi jekk joġobkom ħarsu lejn dak li tamlu intom qabel ma tattakkaw il-ħaddieħor grazzi. Grazzi President. Jena fil-fema tiegħi naħseb illi l-Onorevoli Hefner ma xtax jifhem eżattament dak li jiena rrit infisser. Mela, jiena li jett kien dan. Għanna nuru rispett lejn it-32 membru preżenti li qegħdin jitkellmu f'isem il-Parlament Ewropew u mhux sew li nirreferu għal dawk il-pajjiż membri illi għal kwalunkwe raġuni eh, li jista' jkollhom mhumiex preżenti hawnhekk illum bħalissa. Naħseb hekk irridu nkunu aktar simpatetiċi u tifmu aktar il-femit tiegħek. Sinjura Verġa, ma kontx qed nirreferi għal mozzjoni, kont qed nirreferi għal dak illi il-membri tal-grupp politiku tiegħek jgħidu f'dibattiti oħra. Grazzi l-Onorevoli Czarnecki. L-Onorevoli Zio Brossa. Grazzi ħafna. Sur President, Azerbajġan huwa imsiħeb importanti tal-UE speċjalment meta niġu għal provvisti tal-gas. Proġett Nabucco dejjem jkidħol fis-seħ se jagħmel impatt fuq is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija għall-istati tal provista tal enerġija għall istati tal-Ewropa u għallura għanna namlu l-almutana sabiex ikonna l-aqwa relazzjoni possibli ma dan il-pajis sabiex innaqsu d-dependenza tagħna fuq ir russija U dan huwa l-qofol tad-diskussjoni kejja xi e, possibiltajiet ta' tibdil fi drittijiet umani fil-Azerbajġan xorta waħda qegħdin nosservaw illi il-kumplament tad-dinja il komplement ta' kumplament tad dinja forsi tkun dizzappuntata, speċjalment jekk hija taħseb li drittijiet umani ikunu kejl tar relazzjonijiet bejn il-pajjiżi. L-elezzjonijiet eh, presidenzjali f'Ottubru taqt eh, jaslu u il-kandidat eh, tal-oppożizzjoni hija il-ħabs. Dana kollu jissuġġerixxi li l-President Alijef mhuwiex l-ikbar demokratiku fid-dinja, allura dan huwa d debattitu dawn huma il-femit illi jridu jinstemaw. U allura dana kollu għandi jienat eh, fil-mod ċar ħafna nitolbu id-rispetta drittijiet umani. Ma nixtiqux illi Azerbajġan eh, tmur issa lejn ir-Russja għaliex Russja qiegħda tistennihom. Grazzi ħafna. Speakers oħra sa kelim oħra, għas-sanna lil onervali Kelly. Grazzi President, Iva, ir-Russja u l azerbajġan għandhom ħafna punti in komuni u anki għal dak li għandu xjaqsam li huma eh, kontra eh, l-libertà tal-medja u anki nafu li għal dak nxaqsam l-elezzjonijiet li ġejjin f'Ottubru f'Azerbajġan u għata disappunt il-mod kif dana kollet tiġi indirizzat Il-kas tal-garma ma dofuwa kas li juri dana kollu. U għallura dan il-kandidat issa jgħat il-ħabs għalix qed jiġi akkużat illi ħoloq dawn il-jew organizza dawn il-protesti u forsi jinħeles jew jidher il-qorti wara l-elezzjonijiet. Dina mis situazzjoni li nistgħu nittolleraw bekk irridu nużaw il-mezzi kollha għad-dispożizzjoni tagħna sabiex huwa jinħeles malar kemm jista' jkun biex bekk ikun hemm elezzjonijiet ġusti kif suppost. Naħseb dan huwa il-punt importanti hawnhekk. Grazzi. Grazzi, ħafna l-Onorevoli Kelly. L-Onorevoli Kretu issa. Jiena naqbel ma dawk li ma jaqblux mal-mod kif l-autoritajiet ta' Azerbajġan edin jitrattaw l-Unjoni Ewropea dak li ġara fil-fatt kien huwa diżappuntanti, speċjalment għaliex l-Azerbajġan se jkollu il-presidenza tal-Kunsil ta' l-Ewropa fl-2014. Ilgar Mamadov, il-kandidat presidenzjali, qed jiġi persegwitat u Dan huwa wkoll sinjal ta' deteriorazzjoni ta' drittijiet umani f'dan il-pajjiż. Azerbajġan għandu jorganizza elezzjonijiet demokratiċi jirrispetta l-oppożizzjoni u m'għandux mbagħad jagħmel reat l-attività fuq il- internet bekk nitlob il-President Barroso biex jiżgura il drittijiet umani qed jiġu rispettati pajjiżi oħra. U dan huwa punt li tiġi diskuss mal-President ta' Azerbaijan. Grazzi tassew l-Onorevoli Kretu. Nati l-kelma l-Onorevoli Migalska minuta kieġbok. Grazzi tassew su President, Komissarju, Sinjuri. L-Azerbajġan ta' bilħaq huwa imsieħeb reġjonali importanti u għamsiħef bil-kummerċ għall-Unjoni Ewropea u jen it-tamaw li l-importanza tiegħu ser ikompli jikber speċjalment meta niġu għal provista tal-enerġija, dan ma jfissirx madana kollu li aħna ser natu l-Azerbajġan eh, faċilita u faċli għal dik li huma drittijiet tal-bniedem. Hawnhekk aħna qegħdin nitolbu għal rispett li drittijiet tal-bniedem fir-Russja, li huwa msieħeb tagħna wkoll u għandna nitolbu wkoll rispett li drittijiet tal-bniedem li huwa verament imsieħeb reali tagħna l-Azerbajġan. Jien naħseb tkun ħaġa ħażina li namlu interpretazzjoni ħażina sur Tabranok. Tabranok qed imexxi delegazzjoni ma' dawn il-kwistjonijiet u jekk qed tkun qed tikkritika lil xi ħadd ikun qed jikkritika membri l-Parlament tal-Parlament Ewropew huwa kapta delegazzjoni li mhux kapaċi jagħmel ix-xogħol tiegħu kif suppost. Għaliex deputati tal-Parlament Ewropew eh, suppost jiġu għall-laqat u li sijar u ċar fuq dan is-suġġett u aħna wkoll firmajna din il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni. Grazzi sew l-Onorevoli Migalski, issa sanatu għal-proċedura taħt il-KGDI. Mela, nitlobkom kollha kemm intom. Mikrofon għal-kellim. Mela, nitlobkom eh, ziskellima zomu għal-minuta. Signora Safaja, grazzi sew su President. Mamadov huwa politiku fl-oppożizzjoni li kienet jikkritika il-gvern għal restrizzjoni fuq drittijiet tal-bniedem u ġi medet kemm il-darba u fi frar u ġi arrestat f'dimostrazzjoni paċifika u issa qed jaffaċċja akkużi li tfaċċaw hekk mill-malada. Il-Human Rights Watch fil-fatt talbu lill-gvern tal-Azerbajġan sabiex jipprezentaw l-akkużi kontra Mamadov u anki l-kollega tiegħu. Dan huwa ferm importanti speċjalment qabel ma jkun hemm il-rotazzjoni tal-Presidenta tal-Azerbajġan għal kunsil tal-Ewropa. Ma jistax ikollok pajjiż li jkun qed jagħmel dan iġib muħuek lejn l-oppożizzjoni politika tagħ, fl-oppożizzjoni politika tagħhom. Grazzi tas l-Onorevoli Sajja, nagħti l-kelma s-Onorevoli Juland. Grazzi ta' sessu President. Pala msieħ strateġiku għall-Unjoni Ewropea, l-Azerbajġan taf u għandha kol ukoll mal-mudell ekonomiku u għandha toleranza ta' religjon li reliġjon u anki eh, hija pajjiż sekulari. L-imsiba tagħna tal-Azerbajġan għalhekk qed jipretendu li kunem mġiba aktar bilanċat tal-Unjoni Ewropea u din ir-riżoluzzjoni tappoġġa il negozjati li għaddejjin fuq il tejn ta' assoċjazzjoni bil unjoni Ewropea u l-Azerbajġan, pero din ir-riżoluzzjoni wkoll tfakkar l-imsieħba tagħna tal-Azerbajġan li huma membri tal-Kunsill tal-Ewropa bl-impenji kollha għal dawk li huma demokrazija stadda dritt u drittijiet tal-bniedem għalhekk nixtieq li inkomplu bid-dialogu miftuħ li aħna għanna mal-Repubblika tal-Azerbajġan u biex nikkontribwixxu anke għal tiqrib kemm eh, mal eh, bejn l-Unjoni Ewropea u l-ċittadini tal-Azerbajġan. Grazzi. Grazzi. il-President fadallu kellim wieħed fuq il-lista jekk joġbok. Iva, grazzi tassew sur President, dibattitu huwa sproporzjonat. Hawnhekk aħna din nattakkaw l-Azerbajġan, però id-dibattitu fuq ir-Russja kien pittost dajef fuq ir-Russja, kien pittost konna tinkunu qed noqogħdu lura milli ngħidu l-affarijiet kif ma fuq ir-Russja, għalhekk l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel ħafna iktar minn hekk. Fit-trattat ta' Lisbona aħna għandna is-solidarjetà, il-prinċipju ta' solidarjetà ta' l-enerġija. L-akbar pajjiż fl-Unjoni Ewropea, il-Ġermanja, qiegħda tikser is-solidarjetà tal-enerġija huma bnew pipeline tal-gas taħt il-Baltiku lejn Russja. Huma ħalsu ammonti kbar ta' flus mal-Russja, għamlu negozji kbar mal-Russja fil-waqt li taw darom lil Polonja, għalhekk aħna rridu nitkellmu, nistgħu nitkellmu fuq Magnitski u Kodokowski, e hawnhekk rridu nkunu ktar rigorużi fuq dak li ngħidu. Grazzi tassew. Nati l-kelma l-onorevoli Koroħola. Grazzi tassew l-Azerbajġan impenja ruħi li rispetta drittijiet tal-bniedem. Barra minnek għandu l-intenzjoni li jieħu l-presidenza tal-Kunsil tal-Europa fl-2014. Il-kap il tal-oppozizjoni eh, Jagar Mamadov u l-fat li ġi arrestat qabel l-elezzjonijiet presidenzjali f'Ottubru dan donnu azzjoni politika u għalhekk aħna nitolbu l-awtoritajiet tal-Azerbajġan biex jeħilsu lil Mamadov u anki ituh l-opportunità biex ikollu smieħ u proċedura proċedimenti ġusti. Fir-reżoluzzjoni li kellna fuq l-Azerbajġan aħna hemmhekk iridu nagħmlu referenza wkoll għal libertà tal-medja mandux ikun fastidju jew arresti li jisiru fuq il-figuri jew membri tal-oppozizjoni. Il-servizz ta' azzjoni esterna l-Unjoni Ewropea għandhom ukoll jagħmlu dak li jistgħu sabiex bekk ikun hemm l-drittijiet tal-bnedem jiġu rispettati f'dan il-pajjiż. Grazzi tassew. Nagħti l-kelma l-aħħar membru. Grazzi tassew, su President Kommissarju, illum aħna illum qed nitkellem fuq l-Azerbajġan, pajjiż ieħor li fil-fatt jixtieq jissieħef fl-Unjoni Ewropea li qed persekuzzjoni fuq iċ-ċittadini tiegħu stess u anki eh, jaqkes il-veduti politiċi hawnhekk qed nitkellmu dwar il-Gamma Madov, eh, politiku li huwa wkoll kandidat presidenzjali fl-oppożizzjoni. Dak kien mitfuħ il-ħabs bħal kriminal komuni, bħal qattil Però dan u e, membru fl-oppożizzjoni biss. Ma madu fil-fat ħa ħafna inizjattivi demokratiċi u dan wasal għal tħassib fl-Azerbajġan u anki fl-Unjoni Ewropea kif ukoll madwar id-dinja fil-bidu ta' Mejju il-Kunsil tal-Ewropa talab lil eh, awtoritaj tal-Azerbajġan biex jeħilsu kull priġunier politiku. U xorta waħda kejja dan il-talba mm, ma waqat fuq eh, ma ntemax, ma ntlaqax u għalhekk irridu nodu attenti għax il pajis ser jieħu fl-2014 il-Presidenza tal-Kunsil tal-Ewropa sitt xhur. Grazzi tassew. Hawnhekk eh, temmejna l-proċedura taħt il-kelġ tisaj, issa nagħti il-kelma il-Komissarju Lewandowski sabiex nagħlqu. Grazzi tassew jien qed nindirezzakom fissem il-rappreżentant Olja Katri Ashen nixtieq ringrazzja lill membri ta' din il-Kamra għal l-interess tagħhom fuq daw il-kwisti, aħna ħadna nota fuq tal-punti tagħhom. Il-kwistjoni ta' Sur Mamadov ovvjament hija kwistjoni importanti ħafna u tixir ilha li aħna nisimgħuha anki mod kif ġiet indirizzata mill-awtoritajiet tal-Azerbajġan u anki minħabba il- sinifikat tagħha biex wieħed ukoll eh, imexxi eh, dawn l-elezzjoni presidenzjali aħna mħasba wkoll dwar il-perjodu ta' iżolament, ta' detenzjoni li ġiet eh, mafusa fuq is-sur Mamadov. U ma setax dan l-aħħar jirċivi laqas jarat minnaħa tal-familja laqas ikel minn barra l-ħabs. U ovvjament id-detenzjoni tijaw ovvjament qed inaqsu l-possibiltajiet biex hu jkun kandidat eh, presidenzjali innominat mill-oppożizzjoni tiegħu biex jieħu sem fil-elezzjoni presidenzjali. Għalhekk nassikurakom li il-preżentanta Olja eh, Katri Ashton u l-Komissarju Fulet iħarsu minn qrib l-iżviluppi politiċi u anke ikollhom laqat ma l-awtoritajiet tal-Azerbajġan u anke fi sqarrijiet pubbliċi tnejn żewġ sqarrijiet pubbliċi rigward l-investigazzjoni li qed isiru rigward id-drittijiet ċivili u drittijiet tal-bniedem. Ġifri, il-Kummissarju l-rappreżentatori mhux qed ikunu silenzjużi fuq dak li qed iseħħ aħna rridu nieħdu ħsieb id-demokrazija fl-ispazju tagħna wkoll, però aħna tinqisu wkoll mhux biss il-kwistjoni tekniċi tal-elezzjonijiet imma anki l-libertajiet neċessarji tal-politiċi u tal-ċittadini biex huma jkunu jistgħu jkollhom ċans jinteraġixxu. Dan ukoll rridu naraw li jeżisti wkoll fuq eh, il-medja elettronika u l-internet Kif diġaġi diskuss fuq il-Federazzjoni Russa il-kwistjoni wiesa ta' sistema ġudizzjarja u kif din edha taħdem, ġifri għonek mux għet nitkelmu bis fuq il kasta Sur Mamadov, pero hija parti essenzjali ta' dialogu tana ma' l-Azerbajġan, kif diġa eh, instema f'dan il-parlament. Ġifri, dawn ovvjament għanna kwistjoni importanti għalina pala l-Unjoni Ewropea. Aħna ovvjament irridu nitkellmu mod sinċir. Ir-riżoluzzjoni ta' din il-Kamra bla dubju ser tittieħed in konsiderazzjoni u hawnhekk hawn kwistjonijiet importanti bħal prestazzjoni ġudizzjarja, leġiżlazzjoni, il-libertà l-assemblea u ta' assoċjazzjoni u l-libertà tal-kelma, però nassikurakom li ta' bilħaq dak li qed isseħħ fl-Azerbajġan qed jiġi eh, mħares mill-qrib u anki id-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea emmek edha tiltaqa Iltaqat ukoll ma Mamadov fil-4 ta' april. Id-delegazzjoni tinsa fil-qrib ukoll mal-avukati u mal-familja ta' Sur Mamadov. U dan qed isir mhux minħabba biss is-Sur Mamadov imma minħabba anki detenuti l-oħra tal-ħabs. Jiena nixtieq ngħidilkom li delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea ġewwa Baku żaret is-Sur jaqkublu aktar kmini din il-ġimgħa u fil-każ tiegħu bħal każ tas Sur Mamadov hemmhekk aħna qed inkomplu nħarsu s-sitwazzjoni u anki ninterferixxu fi sitwazzjoni u dan nagħmluh fil-każijiet relevanti kollha u naraw ukoll xi żviluppi qed iseħħu fih dan l-Azerbajġan. Vielen Dank, Herr Kommissar Lewandowski. Die Aussprache ist damit geschlossen. Zum Abschluss der Aussprache wurden sechs Entschließungsanträge. Dan item id-dibattitu fit-temmija ta' tlet eh, dibattiti nivvotaw mbagħad fuq id-dibattiti li nkun għandna kemm għamilna issa.